sessjoni għandi xi ħaġa xinħabrilkom l-awtoritajiet kompetenti tal-Polonja u li nindaħlu Ivan Sikiewicz mill-data ta' proċedura għal ksur ta' proċedura skont skur proċedura amministrativa u skont regolament din id-domanda ġiet